Il-President. Witam Panie i Panów Posłów bardzo serdecznie. Signori. Jena kontent nilqa f'dan f'din il-parti tal-laqa il-minuti il tal-laqa tal-biraħ huma disponibbli hemm xi kummenti minnaħa tagħkom? Ma tira għadax minuti. Jekk mawx kummenti fuq il-minuti, il allora il-minuti adottati. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa rapport annwali